Eh, nissuġġerixi li konferma dawk il-mandati għaw oġġezzjonijiet mela ekk ekku dawn huma validi. Issa dwar il-nomini ta' non attached għandi lista illi se tiġi pubblikata fil-minuti sakemm m'għandniex challenge qabel minuti ma jiġu approvati nkunu nistgħu nikkonfermawhom dawn nhar it-tlieta